għaddiet, zort il-Turkija, viżjar uffiċjali, ma mal-President, indirizzajt il-Parlament u kelli laqat mal-rappresentanti ta' soċjetà ċivili. Tkellimt mal partijarka Bartolomu fuq il-situazzjoni ta' kristjani fil-pajis u eh, provajna natu ħajja ġrida l-negozjati mal sħubija u nħedġu li Turkija sabiex ikollhom approċ pożittiv sabiex jisolvu l-problema ta' Ċipru fil- ġirja lejn il-presidenza ta' ċipru tal kunsill Ewropew. U kol tkellimna fuq riforma fil-libertà tal-espressjoni ġiet tan-nisa u ġiet tal-minoranzi. Huma assigurawni li daqs jibda ix-xogħol fuq kostituzzjoni ġdida. Kif tafu, nhar it tnejn kellna l-ewwel elezzjonijiet fl-Eġittu minn meta tneħħa il-President Mubarak il-Eġizzjani li jidżu jiparteċipaw fil-ħajja politika fil-pajis, l-autoritajiet, il-dinja politika u s sosieta ċivili għandhom jiżguraw il riżultat tal-elezzjonijiet jirriflettu r-rida tal-poplu. Kien hemm ukoll elezzjonijiet ġenerali fil-Marokk wara riformi kostituzzjonali il-Parlament se kollu seta' ġodda u iktar responsabilità. Il-Parlament Ewropew lessi parteċipa mill-qrib mal-Parlament tal-Marokk. L-istess japplika għall parlament tal-Eġittu. Jiddispeċina madanakollu li osservaturi tal elezzjonijiet mill-Unjoni Ewropea ma ġewx mistinna l-Eġittu laqas il marok Hija ħaġa demokratika li jiġu mistidna osservaturi mill-Unjoni Ewropea u jiddispeċina li dan di darba ma seħx. Kif tafu, hemm numru ta' bżoni eh, jaħar u oħrajn fil-vant nofsani fil-tramutan tal-Afrika li qed nosservaw minn qrib u nissimpatizzaw ma' sentimenti u l-aspirazzjonijiet tal-ġnus eh, ġirin tagħna fin-naħta nofsinhar issa. Punti uffiċjali Informuję, że zgodnie z artykułem 3 ustęp 3... Mela, skont regola tlita, paragrafu tlita u erba ta' regoli ta' proċedura, fil-20 novembru 2011 il-Komitat tal-Affarijiet Legali verifika l-kredenzjali ta' Kent Johansen, MEP, u vota unanimament favur il-verifika tal-kredenzjali ta' Kent Johansen.